il-proposta ta' Signora Portman Cole biex bekkun bat ukoll nikbu xaġa u jkollna dokument bil-miktub. Mela, m'għandniex aktar points of order bekk nistgħu nkomplu fuq l agenda tagħna. Se niddiskutu s-sitwazzjoni ta' persuni mingħajr dar fl europa b'rizultat ta' dan iż-żmien twil ta' kesħa. Fissem il-Kummissjoni se ngħaddi l-kelma lis-Sur Barnier. Il-Kummissarju Barnier jek joġbok? Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Sinjuri, Onorevoli Membri, Brem, il-kollegi tijaj mill-Kommissjoni, Sur Barroso, il-Kommissarju Andor u jiena u kol, u kol imħazbin bħalkom dwar is-sitwazzjoni tal-persuni bladar, speċjalment f'dan iż-żmien ta' kesħa kbira. Kulħadd huwa mill minn dak li qed jara persuni riqdin barra fit-toro f'din il-kesħa kbira u l-fatt illi kienem u kol numru eh, oli ta' imwiet madwar l-Europa inkwetana u kol. Ovjament, għandkom raġun issaqsux qed isir biex nitrattaw din is-sitwazzjoni u issaqsux nistgħu nagħmlu flimkien sabiex nitrattaw dajn il-forma estrema ta' sklużjoni soċjali. L-ewwel net. Interromp il-President. Sinjuri, jekk joġobkom. Jekk joġobkom, il-konverzazzjonijiet hudwom barra mill-la. Grazzi. Vielen Dank, bitte Herr Kommissar. Grazie ħafna jekk joġbo, Kommissarju. Grazzi Kommissarju, grazzi President. Kif kont ngħid? Kif il-koll nafu? dawk l-aktar mill-quta. U dak li rridu namlu sabiex aħna nitrattaw l-esklużjoni soċjali fuq livell reġjonali, lokali, l-NGOs. Nafu li għanna dawn il-postijiet ta' emerġenza fejn il dawn il-persuni u għallura naraw il sċita kollha kemmi trid taħdem flimkien sabiex nitrattaw is-sitwazzjoni. Għandna rapport dwar l-esklużjoni soċjali u aħna qegħdin inħeġġu l-pajjiżi li joħolqu pjanijiet tazzjoni lokali u reġjonali sabiex jitrattaw din il-kwistjoni ta' persuni bla dar biex bekk aħna nieħdu azzjoni fejn hemm bżonn. Huwa essenzjali li l-istati membri ikomplu jimpenjaw ruhom għal dawn l-isforzi irridu jiskuraw illi huma mill-klim jaddu għal-fatti. Naseb il-fatt illi eh, dan il-punt qiegħed fuq l-aġenda juri kemm din il-kwistjoni tħassibna l-kol, kif ukoll kemm hija sitwazzjoni urġenti. Għalkemm nistgħu nieħdu eh, azzjoni ristretta ħafna xorta waħda għandna rwol x'naqdu rridu nappoġġaw il-pajjiżi fl-isforzi tagħkom, irridu nifmu x'inhuma l-problemi prattiċi u ntejbu l-odot li għanna dispożizzjoni tagħna sabiex naraw kemm hija mifruxa l-problema biex bekk nittrattawha għandna l-programm ta' ta' progress u dana qed jgħinna sabiex nistudjaw ir-rabta bejn l-immigrazzjoni u l-nuqqas ta' dar fost dawn il-persuni. U rridu naraw ukoll x'inhija il-rabta il eh, bejn persuni bla dar u xogħol. Huwa rridu naraw illi il-finanzjament fil-ġejjieni jiffukaw fuq kwistjonijiet ta' housing, speċjalment fejn jitlu persuni mingħajr dar. Aħna rridu nużaw il-mezzi tagħna biex ikonna soluzzjonijiet operattivi u sabiex niskopru mezzi ġodda biex nippromovu innovazzjoni soċjali kif ukoll nitrataw il-politika tal-housing. Il-Kummissarju Andor ressa proposta innovattiva imnedija minn kumpaniji tal-ferrovija bl-appoġġ ta' Assoċjazzjoni ta' Svilupp Soċjali, dawk kollha li iffirmaw il-karta il-kumpaniji tal-ferrovija li qalu li jixtiequ jappoġġjaw din l-azzjoni sabiex jaraw li kun hemm approċċ professjonali għall-esklużjoni soċjali. hemm proġett li jismu tama fi stazzjoniet tal-ferrovija u dana se jiġi u kol appoġġat minn xogħol ta' protokoll f'dawn il-postijiet u għalhekk huwa importanti ħafna li nittrattaw din il-kwistjoni ħafna drabi hemm problemi illi huma marbuta ma l-istigma kif ukoll ma l-emarġinazzjoni ta' dawn il-persuni. jrid ikollna wkoll viżjoni wiesa ta' bżonnijiet soċjali inqisu il-valur misjut u responsabilità tal-partijiet interessati kollha, speċjalment l-NGOs u l-assoċjazzjonijiet illi qegħdin fuq quddiem net ta' din il-ġlieda. In-negozji il autoritajiet lokali, reġjonali, il-rappresentanti tas soċjetà ċivili, l koll għandhom rwol xjaqdu fil-Ewropa soċjali. u għadmir tana li nuru solidarieta lil dawk bladar. Aħna ħadna azzjoni iżda għat għanna ħafna x'namlu, il-Kummissjoni se tagħti kemm tista' appoġġ sabiex tgħin lill-Istati Membri. Na nixtieq nirreferi għal riżoluzzjoni tal-Parlament adottat f'Settembru tas-sena l-oħra. Aħna għandna wkoll inizjattiva tal-intrapriża li ġie publikat is-sena l-oħra. Dan ukoll huwa importanti. Ressaqna wkoll odot ġodda li se jgħinu l-intraprizi soċjali biex bekk u ma jkunu jistaw jiksbu l-għaniet tagħhom. U nafu illi dawn il-titti għandhom u koll involviment kbir edin jippruvaw jgħinu lil dawn il-gruppi vulnerabli. Il-persuni bladar u ma fil-fat gruppi vulnerabli. Nxtaqt intikom u koll eżempji aktar eh, fukar fuq il-fondi strutturali u inqas kontrolli fejn jidħol għajnuna għal eh, persuni vulnerabli umbat il-rwol ta' xiri publiku naqsu il-pis fuq il-sigurta soċjali u nizguraw illi ċerti swi u mamħarsa. Dak li xtaqt najtina fi semm il-Kummissarju Andor nishtiqni ringrazzjakom ħafna onorevoli membri tal-li ġbittu l-attenzjoni tagħna għal din is-sitwazzjoni tant serja. Grazzi ħafna Kummissarju Sinjuri. Qabel ma niftaħ id-dibattitu, jiena xtaqt inressaq punt hawnhekk ħafna kollegi qegħdin japplikaw għal proċedura catch the eye iżda fuq l-aġenda se jkollna biss round wieħed ta' kellima għal gruppi jiddispjaċini ma nistawx nintroduċu il-proċedura catch the eye għal dan il-punt. Fisem il-PP e, sur dol. Sur dol jek joġbok? Mikrofonu s-sur Doljek, joġbok. Sur Doljek, joġbok, mikrofonu. Mbagħad inkun nistgħu kja jekk il-President. Iva, President, grazzi. Fi żmien meta naraw iktar minn 600 persuna li mietu minħabba din il-kesħa u l-iżolament, l-Ewropa mhijiex biss eh, unjoni ta' ekonomija u ta' Kussjonijiet monetarji, iżda wkoll għandna l-aspett soċjali. U allura issa irridu nuru din is-solidarjetà. Iżda dawn il-ħażniet ta' ikel li huma imwarba għal dawn il-sitwazzjonijiet eh, issa qegħdin jispiċċaw u xi pajjiżi użaw ċerti programmi għad dispożizzjoni tagħhom iżda xorta waħda ma jistawx iwettquhom sal-2013 minħabba bażi ġuridika. Allura maħniex qed nagħmlu biżejjed biex inwieġbu għall-iskandlu tal-ħela fl-ikel. Ejna qed naħseb fuq da kollu li narmu kuljum u dana minn dawn is-supermarkets il-kbar meta nafu li hemm assoċjazzjonijiet li m'għandhomx li ikel xi qasmu bħalissa. Allura issa għal waqt illi nitu billi noħolqu netwerk ta' solidarjetà u jiena bħala sindku ta' raħal naf fejn jisiru eh, isiru u fejn iseħħu l-affarijiet u jiena nilqa il-network spontanji li wkoll ġew stabiliti f'daw l-aħħar ġimgħat. Irdu napoġġawhom u nieħdu azzjoni billi nestendu il-programm Ewropew ta' jnuna tal-ikel issa waqt tal-lura illi inħeġġu u kol situazzjoni fejn konna politika komuni tal-enerġija il-gas kif ukoll eh, l-elettriku qed jiġu qed jinqataw għaliex il-persuni ma jistgħux jaħalsu u allura din hija problemi li din naraw f'ħafna problemi. Bekk irdu nagħmlu xi ħaġa biex ngħinu dawn il-persuni. Irtikun hemm ukoll eh, aqda ta' ħarsien Ewropea biex bekk nieħdu azzjoni u ma jkunniex repetizzjoni tal-istess traġedji u emerġenzi li seħħu ta' kull sena. Nafu x'se jseħħ, nefu se jiġri u allura rridu ngħinu ċittadini l-NGOs illi jieħdu sib dawn l-aspetti u mhux biss inħallu fidejn organizzazzjonijiet kbar grazzi. Grazzi ħafna Sur Doll, issa soċjalisti Sinjura Gujem, erba' minuti. Grazzi ħafna President, Kommissarju, Sinjuri, Dan it-temp kiesaħ wassal għal mijiet ta' nies, għal mew ta' mijiet ta' nies, speċjalment persuni mingħajr dar. Aħna nkwetati fuq dan u rajna l-vitmi ta', ta dan il-ksieħ għax fil-verità l-ksieħ qed joqtol dawn in-nies kollha. U għandna wkoll kriżi ekonomika li qed iżżid ma' dawn il-problemi għandna luf ta' nies illi huma mingħajr dar u aħna najnu biss ftit minnhom, bat dawk in-nies li huma xjuħ, dawk li m'għandhomx familja, dawk li m'għandhomx ġar anke min minnhom għandu xogħol. Iżda xorta waħda m'għandux dar. F'daqqa waħda dawn għandhom ħafna aktar problemi mill-istoltu għandhom. Ridu naraw kif per eżempju dawk in-nies li m'għandhom xfejn jgħixu, per eżempju jgħixu f'karozza, jew fl-kandri naraw fej kif nistgħu ngħinuhom. Għax hemm tipi differenti ta' nies illi għandhom bżonn għajnuna tagħna. Urridu nieħdu azzjoni eh, immedjata. Niskuża ruħi jekk dan naġġel. Ridu nirreagġixxu mhux biss għall-emerġenza li għandna bħalissa qoddimna imma anke fuq eh, pjan fittu li rridu naraw li n-nies kollha jkollhom mezzi mezzu kollha disponibbli biex jenu ruħom meta tekun situazzjoni bħal din. Għax hekk ma jkollokx aċċess sostenibbli għal dar, mela dawk li huma mingħajr dar qed jiġu esklużi minn servizzi oħra wkoll. Mela jena għaddu għal eh, pass li jmiss, jenu rrida politika Komissarju, aħna diġà tlabna li jkun hemm strateġija Ewropea għal nies mingħajr djar fid-deklarazzjoni tal-2010 u r-riżoluzzjoni tal-2011 li kienet immirata għall-2015 kien hemm strateġiji wkoll oħrajn li konna biss b'dan nistabilixxu. E, sena l-oħra smajna wkoll fuq l-aspetti soċjali tal-pjattaforma Ewropea kontra il-faqar u l-eskużjoni soċjali jrid ikollna għanijiet partikolari u m'għandix ħin biex nsemmihom kollha. X'inhi fejn din ir-roadmap x'qed jagħmel il-Kummissjoni biex ikollna pjan fuq livell Ewropew kif ser niżguraw li jkun hemm mobilità soċjali. Iridu niġġieldu l-eskużjoni soċjali u nipprovdu servizzi għal dawn il-problemi u jadna ma rajniex soluzzjonijiet fuq il-lat politiku. Fil-strategija 2020 għanna għanijiet għal-kura, ma jridu jkunu rridu jkunu prattiċi. Ma nistawx għom fidejn organizzazzjonijiet volontarji Din mhix aċċettabbli li fil-sitwazzjoni daqshekk diffiċli ekonomika qegħdin inkomplu nafsu fuq austerità u, u, u konsekwenzi ta' dan ibatu iċ-ċittadini. Qegħdin nisna biss insalvaw il-banek u mhux in-nies. Irridu nifqu nagħmlu dan u ma nkunux kontenti biss bid-dikjarazzjonijiet illi smajna sissa. Huwa faċli illi li ninkwetaw fuq dawn il-persuni minar dar imma aħjar naqdu u nieħdu passi sodi u nagħmlu xi ħaġa fil-verità. Grazzi ħafna, Sinjura Gijom. Lanqas użajt il-ħin eh, kollu allokat għalik. Kellek 30 sekonda oħra u l-interpreti kellhom diffikultà biex ilaħqu miegħek Ġifiri forsi dar boħra meta jkollok erba' minuti, prova tkellem daqsxejn aktar bil-mod ħalli kulħadd ikun jista' jifmek. Grazzi ħafna issa Sinjur Rinaldi għal-Liberali għal żewġ minuti. Grazzi. Grazzi President. Forsi nistaw ikolna natu minuta ta' silenzju biex niftakru f'dawk in-nies li mejtu minħabba l-bar daw il-ġimgħat Din hija xi ħaġa li ħafna drabi nħallu għal dawk in-nies eh, famużi iżda forsi taf kienet tkun eh, pożizzjoni ta' responsabilità simbolika għalina il-fatt illi palissa qegħdin naraw l-istrumenti ta' demokrazija protezzjoni ta' drittijiet eh, previsti mill-Unjoni Ewropea mhux qegħdin japplikaw għal dawk in-nies li qegħdin bladar jekk mhux ċittadini tal-Unjoni Ewropea u le forsi minħabba ħafna drabi jena naħoss li dawn ma jib waslux għal ċertu konsens elettorali il-Viċi President, il-Viċi fakkar li qegħdin hawnhekk f'kwistjoni ta' kompetenza tal-Istati membri iżda l-fenomenu huwa fenomenu Ewropew, fenomenu transkonfinali huwa viżibbli ħafna. Wieħed jistaqsi illi il-kalendarju strateġiku li aħna tlabna mill-Kommissjoni fejn u l-progress kemm nistaw nallokaw ċertu fondi Ewropej fostom il-fondi strutturali Ewropej u mill-fond tal-koezjoni soċjali. Aktar minn hekk iċ-ċirkolazzjoni minn tal-dawn nies mingħajr dar hix garantiti jew le jew forsi stat membru jista' jillimita dan minħabba l-fatt li dawn il-persuni dawn il-persuni Ewropej illi forsi m'għandhomx eh, residenza fissa L-aħħar mill-aħħar l-assistenza tas servizzi jew stati membri illi wkoll irrifjutaw dan għal ċittadini ta' stati membri oħrajn. Minħabba minħabba dawn ir-regoli Ewropej. Aħna ċerti li dan huwa aċċettabbli il-faw fl-aħħar mill-aħħar stipulat li huma mija u 69 kg ta' ikel li qegħdin jinħelgħu kull sena minn kull ċittadin. Tista' tkun l-istrateġija Ewropea biex ikunu nistgħu niġġieldu kontra din il-ħela. Inħossi li l-kwistjoni ekonomika soċjali iżda faħam l-aħħarja kwistjoni ta' identità tagħna bħala Ewropej. Grazzi. Kollega Rinaldi. Grazzi ħafna, Sur Rinaldi. Issa minnaħa tal-Partit tal-Ħodor is-Sinjura Karima Delli għal 20 minuti u nofs. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, jiena rrabjata ħafna. Għal sentejn sħaħ il-konferenza ta' konsens taħt il-Presidenza Belġana kienet qed tagħmel politiki għal għal persuni minar dar u aħna mill-parlament ktibna stqarrija fuq il-persuni minar dar u marċivejnix tweġiba. Jiena ktibt rizoluzzjoni għal għal strateġija għal dawn il-persuni mingħajr dar imma ma rċevejniex tweġiba. U issa ma nistax nifhem kif mawn ħadd jirrappreżenta l-Kunsill huwa responsabilità responsabilità tal-Istati membri illi jiggarantixxu drittijiet għal dar u għal ikel u li jkun hemm riżorsi tajbi biżejjed din il-każ ħaqat tliet sitt mitruħ. U dawn ma jmutux biss fi xitwa, jmutu fis-sena jmutu s-sena kollha, imutu fit-toroq u mandomx l-ebda drittijiet ċittadini Ewropej qed jippretendu aktar mill-Unjoni Ewropea llum rridu nuru aktar solidarjetà. U natu għajnuna l-dawn din fil-problemi. Ħatik xiet eżempju, fil-Greċja numru ta' persuni minn dar zidet 25% f'sentejn. Fl-Ungarija il-persuni minn u huma medda b'multi u f'Franza naraw naraw nis li jfittxu l-ikel fil-mizbliet u jirrikorru għal-kriminalità. Issa għanna u koll ħafna referenza għal-programmi ta' austerita li għat jamlu l-gvernijiet u l-konsegwenzi ta' dawn u ma' katastrofiċi. Eżis kollegi, ejjan u mu fuq tana nistaw nibdlu l-affarijiet. Kommissarju, l-Unjoni Ewropea għanda tilab l-rwol importanti tagħha turi solidarjetà fost il- pajjiżi u n-nies Ewropej. irid ikollna laqa ta' emerġenza bejn il-ministri li huma konċernati. Din hija kwistjoni ta' li nsalvaw il-ħajjiet, mhux insalvaw il-banek biss. Diġà tlifna biżejjed ħin. Ejja nirrapportaw il-Kummissjoni eh, x'tax nistgħu nagħmlu meta bdiddin dan it temp kiesaħ. Ejja naraw x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu l dawn in-nies dajfa u dawk illi ma jirrispettawx il-drittijiet tal dan persuni mingħajr dar messom jistħu. Fl-aħħar mill-aħħar, kummissarju, il-Kummissjoni għandha timplementa wkoll strateġija Ewropea għal persuna minna djar illum qabelada. Ejja dozzjoni qabel ma situazzjoni t-deteriora, ħadd mandu jorqot aktar barra sas sena 2015 biex ikollok, biex tkun tista toħlom, irrit ikollok sodda l ewwel ejja ntemmu dan is-silenzju eh, li jem fost il-mem stati membri, jem bżon nirreagġixxu eh, malajr kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Grazzi fisem eh, li sijar issa s-sur Karim. Grazzi ħafna sur kommissarju fl-ħar mill-aħħar kull soċieta tiġi ġudikata minn kif tiħuħsib eh, dawk dajfa u xjuħ f-soċieta tagħha. Ma jistax ikun 3 miljun ruħ illi m'għandhomx mx fejn jorqdu fl-Ewropa fil-każi ta' hipotermja fost ix-xjuħ irdupjaw f'dawn l-aħħar ħames snin. Tantu hija kbira l-problema li ma kienx sorprendenti għalija meta illum bad gazzetta fil-Renju Unit u il-titlu kien frizaw samamietu minħabba zida fil-konti tad-dawlu biex nindirizzaw din il-problema u dawk il-nis kollha li huma affettwati minħabba dan it-temp, mhux biss dawk li m'għandhom ġar, irid ikollna miżuri li jindirizzaw dawn in-nies li jistgħu jispiċċaw mingħajr dar għaliex ma jistgħux affaċċaw il-pressjoni li għandhom fuqhom bħalissa finanzjarjament. qed isiru qed jiżdiedu ħafna eh, repossession tad-djar fl-Ewropa. F'dawn l-aħħar ġimgħat saru ħafna aktar minn dawn il-każijiet. Iva, irridu nżidu l rwol tagħna bħala stati membri u rridu niżguraw li jkun hemm koordinament u li naqsmu l-aħjar prassi fl-imkien mikrofonu. Sija jiskadilu l-ħin il-kellim u għassur eh, Gabriel Zimmer. President, Komissarju, Sinjuri, din il-mewġa ta' kesħa qed turi l-abbużi ta' drittijiet umani illi għandna fl-Ewropa fil-politika Ewropea u fl-Unjoni Ewropea. Dan juri falliment aktar minn 600 ruħ mietu sissa. Dan it-temp kiesaħ li għanna fl-Ewropa wasal għal 80 mwiet fil-Polonja, 130 fil-Ukrajina u 100 fil-Russja. Ħafna nies eh, imutu bil-kesħa u kollha imorru l-isptarijiet u jkunu minar djar. Dawk niskola li sabu fit-toro edin imutu bil-ksieħ. Dawn it-toro u anke fid-djar li mandomx eh, eh, sħana dan minħabba il-prezzijiet ta' żejt illi jolew. Allura huma m'għandhomx flus biżejjed biex ikollhom is isħana fid-djar tagħhom. Rridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu l dawn in-nies li ma jistgħux jipproteġu lilhom infushom l-autoritajiet lokali u municipali irridu jiprovdu dawn it-tip ta' servizzi. Palissa ma nistawx najdu kemm hawn nies fl-Unjoni Ewropea illi m'għandhomx fejn jorqdu li qegħdin fil-ksieħ. Fl-Unjoni Ewropea m'hemmx indikaturi, m'hemm l-ebda tip ta' statistika illi turi u turi biċċar kemm hija kbira din il-problema anke fil-Ġermanja na dan dan il-każ, jiġifieri nixtiequ jkun hemm task force fil dan il-kummissjoni biex tindirizza dawn it-tip ta' emerġenzi fir-reġjonijiet differenti u fejn jiġu affettwati dawn in-nies. U biex ninkunu naraw aktar biċċar xinu ma dawn in-noqqasijiet, irid ikollna statistika aktar universali biex nkunu narawx, biex nkunu nistaw naraw x'inhu l-livell ta' u rammont ta' persuni mingħajr dar fl-Unjoni Ewropea. L-istati membri jridu jieħdu il-miżuri neċessarji Irridu naraw li kunem titjib dak għandu xaqsa ma' politika tal-enerġija fuq livell Ewropew biex intejbu l-insulation per eżempju. Ridu wkoll naraw titjib fuq livell ekonomiku, soċjali, kontra l-eskużjoni soċjali. Nasab li kellek bizzejet ħin, Sinjura Zimmer. Issa ser nardu għall-aħħar kellim taħt dan il-punt il minn naħa tal-Kommissjoni Sur Barnier ser wieġeb il-mistoqsijiet illi saru. Grazzi ħafna Sur Rinaldi, inti u s-Sinjura Deli għamiltu referenza għal sitt mitruħ illi mietu f'dawn l-aħħar ġranet u xhur madwar l-Ewropa. Is-Sur Rinaldi, Iva, għanna na, namlu nuta silenzju suġġerejt inti għaliex din hija traġedja. Traġedja Ewropea U jiena qed ngħidlek fisem il-Kummissjoni Ewropea illi hemm bżonn illi naħdmu id fit u li noħorġu b'rispons, b'azzjoni għal din is-sitwazzjoni. Sinjura Gijom, palma taf, dan jaqa taħt eh, responsabilta tal-Istati membri. Waħed mir-rekwiżiti ta' din id-dibattitu huwa li l-Kummissjoni u l-Parlament jaħdmu 8 feet mal-Stati membri sabiex ikunu jistaw jerfaw din ir-responsabilità. Sur Dol, għamilt għamilt referenza għad dibattitu fuq il-programmi għall-għajnuna fikel. Għalfejn kienem problema b'dan il-programmi li suppost edin emmek biex jagħtu assistenza lil dawk li tassew għandhom bżonna. Qed nitkellmu fuq assoċjazzjonijiet lokali, mhux assoċjazzjonijiet enormi, assoċjazzjonijiet lokali żgħar. Għalfejn kien hemm problemi? Kien hemm problemi għaliex ċertu stati membri ħassew illi responsabilità tagħhom tar-reġjuni tagħhom u li mhux Brussell li għandu tiddeċiedi x'ser jiġri. Grazzi għal-Kummissarju ċol, għal-Kummissarju ċol, għas-rinna nikkonvinċu li dan ma kienx il-kas. Sinjura Gijom, inti jgħat li dan jaqa taħt eh, fidejn stati membri ma naħsibx li dik kienet il-risposta u Wieħed mill-kollegi tiegħek semma xaġa importanti ħafna. Servizzi bażiċi li għandna nagħtu lill individwi fikel, dar, enerġija. L-Unjoni Ewropea tista taġixxi f'dawn l-osma b'mod indirett billi tadotta liġijiet u regoli illi ser jgħinu lil dawk illi qegħdin ibatu. Nixtieq insemmi żewġ eżempji. Hemm dibattitu ta' fil-Kumitat fuq ix-xiri pubbliku meta kummissarju għal-Munja kienet revedit il-regoli għal għajnuna mill-istat, meta taraw l-emendi naraw illi hemm miżuri speċifiċi illi jużaw xiri pubbliku sabiex jipromuovu l-inklużjoni soċjali u servizzi bażiċi u l-għajnuna mill-istat tista' tintuża wkoll f'servizzi soċjali u naħseb li dan huwa eżempju ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' jkollha rwol importanti. Signora Gjom u s-Signora Deli tkellmu dwar istrateġija għal persuni minn ardjar u kellimtu dwar rezoluzzjoni tal-2011 nixtieq ngħid l-Istorinaldi li responsabilta tiegħi illi nwassal il-messaġġ tal-Kommissarju Andres u ngħidilkom li aħna konsidrajna il-rakkomandazzjoni tagħkom u hemm ukoll strateġija fuq id-djar illi ser tidħol fil-programm ta' inklużjoni soċjali u m'hemm ukoll kwistjoni illi nejnu li kunem aktar tisħiħ ta' li e RDF u fondi simili. Għandi xi figuri hawnhekk. Fl-2017-2013 stati membri nefqu 10 biljun euro mill-Fond Soċjali Ewropew sabiex jiġġieldu l-esklużjoni soċjali. U dawk l-aktar dajfa u dawk l-aktar li kienu baq li kienu tibatu li benefikaw minn dan. Sinjura deli aħna naqsmu tħassib tagħkom il-fatt li l-istati membri qed jitrattaw il-persuni minn għardja bħala kriminali kien hemm ukoll attakki fiżiċi kontra dawn in-nies. U l-istati membri jridu jiżguraw illi dan jintem. Surdol ħat nota tal-fatrin tħedġiċna illi nindrizzaw il-protezzjoni ċivili. Il-kollega tagħna Komissarju Giorgeva hija involuta ħafna u aħna restaqna proposti illi se jfissru illi il-protezzjoni ċivili ser ikunu jistaw mhux biss jindirizzaw kwistjoni ta' emerġenza fl-Unjoni Ewropea, imma anke f'sitwazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea fejn meta jkun sitwazzjonijiet pereżempju ta' teddida s-saħħa jew s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Il-Parlament Ewropew ħa l-inizjattiva illi jgħajjem dan il-pont u rridu nużaw il-lodda politika kollha li għandna fidejna biex nindirizzaw dan din hija sitwazzjoni serja ħafna hemm raġunijiet għalfejn hemm daqshekk nies jgħixu f'dawn il kundizzjonijiet daqshekk diffiċli, kriżi ekonomika għalkemm l-Unjoni Ewropea għandix dawn il-poteri diretti, nistgħu nesqu l qoddim din leġiżlazzjoni u sar naħdmu flimkien magħkom biex nagħtu leġittimità Ewropea u dimensjoni Ewropea il dan kollu. Batti. Grazzi ħafna kommissarju dan jwassal għat-tmim ta' dan id-dibattitu nistgħu ners u għattini punt fuq l-aġenda tagħna dwar ir rapport tas Sur Massimidalgos dwar